kanna verament laqat u dibattiti tajbin. Nirringrazzja l-ċittadini kollha li taw suġġerimenti għamlu l proposti fuq risoluzzjoni la bozz tagħha li kienet pubblikata online fuq l-sajt ta' 5 Stelle ċertu sinerġija f'dawn il aħħar xhur kienet tajba tagħti iktar trasparenza u iktar parteċipazzjoni minħa ta' ċittadini anki fiżaviċi l-istituzzjonijiet. Dan il-pass il qoddim huwa importanti għax qed isir fi żmien storiku għax żmien meta l-fiduċja ma tantx tajba ta' ċittadini. L-istituzzjonijiet ma tantx huma magħrufa ma jafu xejn fuqhom jew kważi xejn. Għalhekk it-trasparenza nitkellmu ħafna fuqha imma nitkellmu u x'fatti xejn. Mill-riżoluzzjonijiet tal-Parlament tal-snin ta' qabel qatt ma ġew eżegwiti. Trasparenza anki demokrazija partiċipativa huma prinċipji demokratiċi ewlenin li nsibu fit-Trattat tal-Unjoni Għalek, f'dan l-istess prinċipju tal-parteċipazzjoni li il-dokument ġi mibni ġifiri li jkun hemm reġistru pubbliku fuq anki rappresentata ta' ċittadini il-proċess ta' deċiżjonijiet il-mod ta' kif jiġi jisiru l-ispejjeż u l-infiq pubbliku hemm bżonn li nisimplifikaw eh, anki l-aċċess tal-informazzjoni li jrid ikun hemm punt wieħed biss tal-aċċess informazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Ovvjament, wieħed irid iqisu wkoll eżiġenzi tal-persuni b'diżabilità. Trasparenza tal-istituzzjonijiet ma jistax eh, ikun biss joħroġ mill-fatt li jkun hemm il-whistleblowers. Għalhekk il-Kummissjoni nistidnu li tippreżenta proposta fuq il kif taħseb li dan il-proċess demokratiku jista' jsaħħaħjar. U koll il-prassi ta' trilogi, ċittadin ma jafu xej li jiġru dawn it-trilogi u jil-kontroll pubbliku u fil proċetura leġislativa ordinarja jrid ikun hemm ukoll il-xogħol tal-lobbisti li jridu jkunu rikonoxxuti tajjeb iġifiri li jkollhom aċċess għad-dokumenti biex jaffetwaw il-proċess ta' deċiżjonijiet. Ħanet nitolbu għal iktar trasparenti tal-dokumenti għalhekk il-parteċipazzjoni ta' ċittadini tikber u fuq il-lobbisti il-lobbyist tajjeb li jkun hemm reġistru interistituzzjonali bl-ismijiet tal-lobbyists anki dwar il-ftejimit internazzjonali. Il-pubbliku jrid ikollu aċċess għall-ikbar numru ta' dokumenti. Anki il-proċeduri meta jkun hemm iksur minnaħa tal-istati membri, ċittadini tajjeb li jkunu ukoll eh, jafu x'qed isir bekk ma jkunx hemm frodu korruzzjoni u abbużi kifet fil-bidu il-fat li memx il-nis jitilfu l-fiduċa fl-istituzzjoni Ewropej imħabba din nuqqas ta' trasparenza. Ma ridux nalqu għajnejna għal dawn ġib sentimenti nazjonalisti u anki n-nis jasbu li jem konflitt interess. Kif għal wet Gian Roberto Casale, wieħed mill-fondaturi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 két percben a vita végén is a záró gondolatait elmond. Inti veru għagġilt. Tajt il-president. Għajkollok zoċ minuti oħra wara. Ej nisimaw issa il komissar Rorova. President, onorevoli membri, din il-komissjoni il, għamlet eh, eh, tibdil demokratiku u trasparenza bħala priorità. Id-deċizjoni ta' najafetwa miljuni ta' ċittadini għalhekk dejjem rridu jkunu demokratiċi u trasparenti kemm jista' jkun. Aħna għandna normi ta' trasparenza għolja ħafna ma' dejjem lesti li nanalizzaw l-istrumenti li nużaw, nadattaw irwieħna u intejbu s-sistema. Il-Kommissjoni tilqa li riżoluzzjoni titlob li eh, titlob il-membri tal-Parlament u l-Kunsil eh, biex jisegwu il-rekomandazzjonijiet tal-Parlament tal-Komissi dwar dan dwar l-informazzjoni u koll dwar il-laqat kollha u l-Kummissjoni ħarġet informazzjoni għal iktar minn 10,000 laqa. Għanda imbidlu il-kultura, il-kultura tal-istituzzjonijiet kollha Ewropej. Anki eh, meta niltaqgħu ma' l lobbyists u dawk li jihdu deċiżjonijiet il-Kummissjoni tilqa kol l poċ ċar tal-Parlament l-intenzjoni li nippreżentaw proposta għal ftehim interistituzzjonali dwar reġistru ta' bil-fors li ikopri li tlet istituzzjonijiet. Il-Kommissjoni għalek nidiet ukoll konsultazzjoni pubblika fl-ewwel ta' Marzu ta' din is-sena l idea hija li nissottomettu proposta fil-aħħar sitt xhur ta' din is-sena. Proposta titlob ukoll li anki fil-teħid ta' deċiżjonijiet u meta ngħaddu regolamenti ikonna l-ikbar l-ola trasparenza fuq il-better lawmaking. Għanna ftajim dwar dan u l-Komissjoni ma l-żewġ istituzzjoni l-oħra dejjem qalet li trid titejjeb it-trasparenza fil-proċedimenti leġislattivi biex ikun hemm iktar kooperazzjoni wkoll eh, inkontu għan negozjat internazzjonali. L-istess ukoll il-ħolqien għal-reġistru konġunt tal-latti delegali sal-2017. Dan ukoll se jkompli jżid it-trasparenza dwar latti li kollhom konsekwenza fuq il-negozju fuq ċittadini. Issa, il kolleġislaturi eh, il-proposta dwar dokumenti zejda dan japplika għal kull istituzzjoni, aġenzija, uffiċċju tal-Unjoni Ewropea il-Kummissjoni dejjem appoġġat u se tkompli tejn il-kolleġislaturi biex insibu bażi komuni fuq il-proposti dan kif jiġu aġġornati u anki il-regolament ta' 149 tal-2001 il-Kommissjoni stabilit reġistrazzjoni eh, tajba tad dokumenti fil-reġistru tagħha. Hemm ukoll proġett pilota li jiġi introdott mill-Parlament l-idea huwa li jkun hemm aċċess iktar ċar ta' dokumenti li mhux klassifikati tal-Unjon tal-istituzzjonijiet. <clears throat> Ovvjament dan il-proġett irid jara li joħloq ċertu konsistenza bejn sistemi ta' dokumenti ta' kif jiġu u kol amministrati dokumenti bejn l-istituzzjonijiet aħna namlu l-isforzi tagħna sabiex inkunu konformi mal-rekwiżiti tal-pubblikazzjoni skont ġifieri l-bażi legali dwar dan is-suġġett. Aħna tal-edeja li regoli ta' palissa u l-prassi ta' palissa huma bilanċati il-protezzjoni tad dejta personali u anki trasparenza dwar is-suġġeriment li konna Kummissarju trasparenza nista' saħilkom molkom li l-ewwel Viċi President is-Sur Timmermans jiddispjaċih li mhux qiegħed magħkom hawnhekk illum, imma huwa il-Kummissarju li għandu responsabilta fuq dan is-suġġett trasparenza dokumenti nistgħu wkoll nikkonferma li trasparenza hija kwistjoni imqisa bħala priorità kbira mill-Kummissjoni. Grazzi. Grazzi Signora Kommissarju, issa għal gruppi Sinjura Korazza Bilt għal PPE. L-aċċess pubbliku għad dokumenti hija xi ħaġa importanti sabiex il-nies ikomplu jemnu u jkollhom fiduċja fina u anki biex innaqsu il-problemi bejn l-istituzzjonijiet u l-ċittadini. Ħafna jemnu li fi Brussel neċidu kif għandhom jgħixu n-nies il messaġġ tal-PP e huwa ċar aħna manna xejn xnaħbu. Aħna impenjati għal trasparenza, responsabilta u li nkunu u kol kollox ċar, namlu kollox ċar. Dan u rridu namlu il-mod demokratika kif naġixxu. Il-Parlament Ewropew dejjem ta' din fuq dan imma l-Kunsill iktar li għandu xjaqde fuq dan anki ġifiri il-regolament dwar l-access ta' dokumenti mit ċittadini. Iċ-ċittadini għandhom id-dritt ikunu jafu dawk x'qegħdin jiddeċidu għalihom mill rappreżentanti tagħhom b'most eh, mod li jkun user friendly u ta' malajn. Per eżempju, access point bejn it-tlet istituzzjonijiet u tagħmel eh, search fuq il-portal tal-Ewropa Issa tamela aktar faċli għal ċittadini biex sibu l-informazzjoni. In-nies jistaw jipparteċipaw u jinfluenzaw id-deċiżjoni, hemm bżonn li jkunu kapaċi jagħmel dan. Ma jfissirx dan li hija demokrazija diretta fl-Ewropa għandna demokrazija reprezentattiva. U ovvjament dan kollox iġib ukoll ir-responsabilità. L-aċċess pubbliku m'għandux jaqsam xejn mal Wikileaks jew whistleblowers. blowers il-privatezza irridu nirrispettawa, anki trasparenza. Wiva, Laura, il-trialogi u anki l-ftejmiet internazjonali għandhom bżonn ikunu aktar trasparenti imma rridu niskuraw li jkun hemm ukoll fiduċja f'xulxin anki spazju għal riflessjoni nistgħu ukoll naslu għal riżultati fin-negozjati jiena f'xogħol irid inkun irrid ikun miftuħ xogħli. Imma importanti ħafna li jkollna dawn ir-rabti diretti man-nies biex ikonna din ir-risposta komuni Ewropea. Grazzi, President. Tak, thank you. Now on behalf of SND. Issa għall grupp tal-SND, is-Sinjura Anna Head. Żewġ minuti, Sinjura. Grazzi. L-aċċess għal dokumenti huwa importanti biex anke tiġi rispettata il-Karta Drittijiet tal-Bniedem u r-rapport li għandna hawnhekk qudiemna llum qed jiddeċidi il-prinċipji ta' kif jitħaddem għandha titħaddem is-sistema demokratika, ġifieri il-ċittadini għandhom id ikunu jafu d-deċiżjoni li tittieħdu fisimhom il-rapport dwar il-regolament wara ċesta dokumenti, dan huwa mblukkat palissa. Jiena naħseb li mħabba dan l-imblok tajjeb li rapporter jeżiġu li l-istituzzjoni differenti u l-autoritajiet idaħħu l-imblok u jirrispettaw u kol l lemendi li ġew wara trattat ta' Lisbona għal karta ta' drittijiet fundamentali. Jina naħseb li hemm bżonn li faċilitaw l-aċċess għal regolament u għad dokumenti amministrativi jina nemmen li l-aċċess dokumenti se jġib iktar ċarezza affarijiet li jistaw jifmu aħjar il-ċittadini u bekk situazzjoni tkun inqas amministrativa burokratika. Huwa wkoll importanti li l-liġijiet nagħmluhom iktar effiċjenti u huma eh, eh, aħna qed ngħidu li rridu n-forzaw id-demokrazija. Imma importanti wkoll li nirriflettu dwar dan għalhekk aħna naqblu mal-proposta dwar il-notifika, il-rizultati ta' trialogu u li konna u koll access għal eh, taqsiriet ta' minuti u anki em, ta' ċertu dibattiti, anki jekk ikun li għandhom ukoll imma jibqgħu sigriti għal ċertu żmien. Trasparenza tal-Unjoni fuq qed nitkellmu hawnhekk wara kollox. Grazzi, grazzi ħafna. Is-Sinjura Makovej. Minuta. l-aċċess l-informazzjoni dokumenti hija huwa dritt fondamentali f'kull demokrazija mingħajr dan id-dritt dritt ma jkollix demokrazija jkollok biss dittatur, dittatorjat. In-nies iridu jkunu informati dak li qed jiġri fl-amministrazzjoni kif jintnefqu l-flus, kif għaddejja leġislatura, d-deċiżjonijiet li aħna nieħdu fil-Parlament Ewropew u fl-istituzzjonijiet Ewropew u għax niddeċidu fissimom leġitimità għalina u koll għal sistema demokratika tagħna. Trasparenza, ċessan informazzjoni se għandhom għandhom e, arbuna ma' ċittadini u jġalu il-ċittadini jerġgħu jiksbu l-fiduċja fina ejjen tuhom l-informazzjoni li għandhom bżonn biex aħna dan il-vojt nimlowħ. ċertu kollegi qalu għaliex għanna npoġġu din l-informazzjoni kollha fuq is-sit tal-Parlament Ewropew, informazzjoni li m'għandhomx bżonn in-nies. Ejja npoġġu għall-informazzjoni u mbagħad jiddeċidu jiddeċidu huma x'għandhom bżonn u x'm'għandhomx, mhux aħna niddeċidu għalihom. Grazzi, grazzi ħafna għall-grupp tal-Alde, Sinjura Sofja Indvelt. Grazzi, President. Nifraħ il-rapporter għal-bicċa xol tajba. Jiena kont milti xol qabel u qed nara li x-xogħol ta' sentejlu tkompla. Tkellimna ħafna fuq il-fiduċja, il-fatt li jafdawna sittadini. Din il-fiduċja verament issa kważi edha baxxa, hemm bżonn nerġgħu niksbuha xi kultant aħna wkoll ma nafdaw xi ċittadini isna nibżaw norruhom x'qed nagħmlu. Ek noqogħdu nitkellmu klim fira fil- l-istituzzjonijiet xorta m'għandix il-kultura ta' li niftħu l-affarijiet ta' trasparenza, anzi bil-kontra, sigriti u naħbu l-affarijiet. Nafu x'qed nitkellem. Tant jiena provajt nidħol fil proċeduri biex Eh, ikolli ċasal ċertu dokumenti u marna xili xina għanzi spiċċajt il-qorti tal-Lussemburgu. Trasparenza għanda tkun ir-regola, din hija l-liġi fil-fatt u ninsow dawn l-affarijiet u ngħidu daw l-affarijiet ma tantx joġbuna, daqsxej eh, ma eh, diffiċli ma, nostruhom ma, ma nitkellmux fuqhom. Imma Is-segretezza trid tkun ġustifikata meta nirrikorru għaliha. U nirreferi għal riżoluzzjoni ta' sentej ilu li jiena kont abbozzajt il-segwitu ma, ma tantx huwa ta' stoffa. Jiena sorpriża nara meta nitkellmu fuq trasparenza ta' triologu qegħdin immorru lura meta nqablu ma' dokument li kellna fil-2014 konna adattajnieh Ġifiri, fl-2014 konna iktar favuri trasparenza meta mqabla mal-lum, meta l-fiduċa ta' ċittadini hija tant baxxa. Fl-aħħar, tlet affarijiet jina naħseb tlet affarijiet li konna uffiċjal responsabbli trasparenza f'kull istituzzjoni, anki fil-Parlament Ewropew, il-President ta' din il-Kamra sissa rrifjuta, naraw li kun hemm pjantazzjoni u tielet punt huwa li għanna bżon regoli għal klassifikazzjoni ta' dokumenti u proċedura inqas komplikata għal eh, dokumenti oħra li biex ma nisfiċċawx il-qorti. Grazzi. Għannom tal-GUE, Sinjura Sinjura Guzman. Esempju, biex jista' naraw nivalutaw ir-rata u l grat ta' trasparenza fl-Unjoni Ewropea. Għandna l-istqarrija biex wieħed ikun jista' eh, jidħol sala segreta biex wieħed ikun jista' jara d-dokumenti. U għalhekk aħna naraw f'din id dekjarazzjoni li wieħed ikollu jirrispetta l liġi liġi tar regoli ta' klassifikat. L-ewwel net ikun hemm il-klassifikazzjoni sigrita ta' dokumenti konfidenzjali. u mbagħad biex hekk l-informazzjoni ma tkunx magħrufa minn persuni mhumiex awtorizzati. Tlieta, wieħed ma jirriprodux bil ġrid l-informazzjoni li qiegħda f'dawn id-dokumenti meta aħna niffirmaw din id dekjarazzjoni aħna nafu illi ikun hemm atti disciplinarji fuqna li kieku aħna ma nirrispettawx dawn l affarijiet. U għalhekk aħna għanna bżon l-skiet, skiet allura um, um, kontra id-drittijiet u demokrazija tagħna. Palma tagħmel fuq it-titjeb bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti għal dawk li huma ftejbit mal multinazzjonali qed jimponuna l-iskiet u għalhekk aħna nixtiequ referendum biex hekk il-poplu jitkellem. Grazzi. Grazzi ħafna. fisem il-grupp tal-ħodor is-sur Terri Cabras. Minuta. Huwa il-grupp tal-ħodor u għale. Grazzi ħafna, President. Dan ir rapport opportunità tad DEP biex hekk iktar jeqirbu l ċittadini għall-Unjoni Ewropea, tikun Eh, prinċipju tal-Unjoni Ewropea waħna naħsbu li tkun ħaġa tajba li konna komissarju responsabbli għat trasparenza u għall aċċess pubbliku għad dokumenti. Nixtieq ngħid biss li tkellem fuq tliet elementi importanti tal-rapport. L-ewwel nett l-aċċess uniku għall portal tal-Unjoni Ewropea. Tieni punt, l-importanza illi jkun hemm eh, pubbliċi l-iktar numru possibbli ta' dokumenti permezz tal-internet anki tests li huma ta' ftehimiet ma' pajjiżi terzi li għandhom xi kummerċ interess u xi interess ieħor. Battilet, ir-reġistru obbligatorju tal-lobbyist identifika il-gruppi ta' pressjoni li għandhom influenza meta niġu għal-leġislazzjoni Ewropea. U r-rapport ukoll jisaqsi l-Komissjoni biex hekk ikun hemm fuq livell glob l-Unjoni Ewropea tkun xempju ta' trasparenza madwar id-dinja u nixtieq nirringrazzja l-kollega Ferrara tax-xogħol tajjeb ħafna tagħha. Grazzi ħafna President. Grazzi lilek u grazzi tal rappresentajt dan il-grupp tiegħek il-għale u il-ħodor. Grazzi tal kumment tiegħek. Issa fissem li FDD l-Onorevoli Batten għal żewġ minuti no grazzi ħafna Richard, grazzi ħafna u dejjem biċċina narak bħala President. L-Unjoni Ewropea ħafna fuq demokrazija u trasparenza u għalhekk eh, dak li tagħmel għandha bżonn tkun miftuħa skrutinju ta' ċittadini Ewropej li suppost tirrappreżenta. Hemm kwistjoni li tħasseb ħafna nies hija qed titeb il il-sħobija ta' partnerjat kummerċali bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea. It-titeb qed tiġi negozjat fis-sigret u l-MEPs m'għandhom xejn xajdu, ma jistgħux jgħidu xejn ma jistgħux ninfluwenzaw riżultati ta' dan il-ftehim u jina ċevejt 20.000 e-mail mill-kostituenti tal-jum ħazbin fuq TTIP għax se jiftaħ is servizz ċivili u tas saħħa għall korporazzjoni ta' Amerikani ta' tassi partikolari u u għal mekanizmu ta' soluzzjoni ta' ilmenti li, permetti l-kumpaniji privati li resqu dim il-qorti u jew tribunali dawk li jipprovaw salvagwardaw l-interessi stess tagħhom u l-President Obama ġie ġimgħa li għaddiet f'Londra fejn għeddet popolazzjoni illi tħalli l-Unjoni Ewropea fir-referendum ta' 23 ta' Ġunju. U Renju Unit feċ waslet meta leader politiku barrani jiġi u jedidna waqt il-Prim Ministru tagħna qed jagħti l-approvazzjoni tiegħu tassow wieħed ikun jista' jkollu aptit jaqla u għalhekk aħna għom bżonn nivvotaw biex nħallu l-Unjoni Ewropea għax jekk le mhux se jkun l-ftehim mal-Amerikani u se jkollna nistennew sa l-aħħar tal-kju. Imma huma ma tkellimx il-Prim Ministru fuq il-fatt li renju Uniti huwa imsieħeb kummerċjali u lini mal-Istati Uniti u m'għandniex ftejim kummerċjali u ma ħasibx fuq il-fatt li Stati Uniti huwa wieħed mill eh, l-għaxar l-iktar ehm, msieħba kummerċjali importanti u meta l-Unjoni Ewropea meta r-Renju Unit se ħalli l-Unjoni Ewropea xejn mhu se jinbidem arranġamenti kummerċjali mal-Istati Uniti Obama jixtieq l renju Unit jibqa' fl-Unjoni Ewropea xi jrid TTIP ta' bilfors fuqna obbligata fuqna wkoll u għalhekk il-poplu Ingliż ma jitx ikompli kif inhu imma aħna m'għandniex u jaħseb li għandna xi ftehim partikolari ma' Stati Uniti, aħna servi tagħhom u għalhekk l-establishment politiku Amerikan mhux il-ħabib tagħna huma jridu biss il-kummerċ il-kbir u l-interessi tal-finanzi internazzjonali u l huwa l-aħjar interess tal-Renju Unit li nivvotaw fit-23 ġunju li ħallu l-Unjoni Ewropea u nimplementaw dik id-deċiżjoni kemm jista' jkun malajr. Grazzi. Grazzi, Richard. Grazzi ħafna tal-klim ġentili tiegħek. Issa ngħaddi l-kelma lill onorevoli Katerina Kinnici. Minuta jekk jogħġbok. Nixtieq nirringrazzjak, President, u grazzi lill kollega Ferrara tax-xogħol li għamlet. L-aċċess għad dokumenti huwa aspett essenzjali tat trasparenza tal-istituzzjonijiet Ewropej, apparti dritt garantit mit-trattati Sfortunatament iċ-ċittadini ta' spiss jintaqgħu b'diffikultajiet għall-aċċess ta' dokumenti fil-proċess legislativ tal-Unjoni Ewropea u possibilità li wkoll jifmu ċerti prassi amministrattivi tal-Unjoni Ewropea u dan mħabba wkoll mħabba nuqqas ta' approċċ interistituzzjonali koordinat dan il-qasam u għalhekk naħseb il-proposta risoluzzjoni tindiskutu llum tenfasizza li hemm bżonn ta' iktar trasparenza f'attività tal-istituzzjonijiet Ewropej u tippromovi mudell ta' koerenza tal-prinċipji li regolaw l-aċċess għad dokumenti Qabel it-triq tajba. Fil-perjodu ta' kriżi illi qed eh, tgħix l-Ewropa, il-fatt li wieħed jiggarantixxi li nkunu nafu li nikkontrollaw l-attività tal-istituzzjonijiet stess tagħna hija miżura neċessarja biex nkunu nistgħu nkabru fiduċja ta' ċittadini u niżguraw li jkun hemm iktar spazju ta' partiċipazzjoni fuq livell demokratiku għalhekk għandna bżonn il-Sunijiet Ewropej kollha jkunu jistgħu jiċċaqalqu f'din id-direzzjoni. Grazzi. Grazzi lilek. Issa l-Onorevoli Ruhonen Lerner. Grazzi ħafna, President. U grazie Signora Ferrara tax xogħol tajjeb tiegħek. It-trasparenza importanti meta aħna nittrattaw deċiżjonijiet komuni fondi pubbliki. Imma trasparenza mhix biżejjed waħedha. L-informazzjoni pubblika għandha bżonn tkun aċċessibbli faċilment. Ċittadini fittex Eh, tarif fuq l-Unjoni Ewropea ġurnalista jew rappresentant tal-NGO ma jistax benifika mit trasparenza tagħna jekk dawn id-dokumenti qegħdin ehm, f'xi eh, search engines diffiċli li wieħed jaċċedihom u għalhekk hemm lok għat-titjib fis-sessjonijiet Ewropej konna jiena kuntenta li rapport Ferrara jitlob biex ikun hemm iktar kollaborazzjoni fil- u interfaces aħjar fit tfittxija dokumenti hemm limita trasparenza ovvjament. Imma meta wieħed negozja f'dejjem bħal titeb l-informazzjoni kollha ma tistax tkun disponibbli pubblikament dejjem għax l-Unjoni Ewropea tpoġġi ruħha f'pożizzjoni ta' svantaġġ fin-negozjat ma dawn huma l-eċċezzjonijiet trasparenza u appunta tluq. Mod l-iktar importanti kif nistgħu nkabru l-fiduċja tal-ċittadini tagħna lejn Unjoni Ewropea u kif nafu din il-fiduċja għandna bżonna disperatament. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Lopez Aguilar. Imislilek. Grazzi ħafna, President, Signora Kommissarju. U il-raġuni eh, ta' din is-sessjoni plenarja huwa l-aċċess Eh, pubbliku għad dokumenti fl 2014 u 2015 għanna bżon x xogħol tal-rapporter kif ukoll ta' xadu rapporters fuq esperjenza tal-proċedura leġislattiva kif ukoll ta' triologu għax għandhom eh, dokumenti għandhom bżonn ikunu trasparenti u l-iktar u iktar għand bżonn ikun hemm trasmissjoni web stream tad dibattitu fuq il-proċediment leġislattiv imma nenfasizza l-fatt li dan huwa biss eh, raġuni eh, iktar evidenti imma hemm raġunijiet oħra għax fi Spanja pereżempju ngħidu illi inti għajdli min intu ngħidlek eh, għajdli xħobstiku najdlek minint u hekk qed jagħmlu l-istituzzjonijiet uh, Ewropej għal dik li hija l-prassi li suppost tiġi mill-Karta tal rittijiet uh, Fundamentali Ewropej u għalhekk u meħtieġ illi noħolġu mistaġnar minħabba l konsil u l-Kommissjoni biex ikonna trasparenza għall-aċċess għad dokumenti kollha li rajna fil-leġislatura li għaddiet għax din hija kwistjoni li s'issa m'għandix soluzzjoni. Grazzi. Mamikins. One minute flop. Grazie ħafna l-Onorevoli Mamikins. Su President, Eccellenza, Komissarju Jorova, Esis kollegi, il-proċess ta' integrazzjoni Ewropea u il-capacity building tal-istituzzjonijiet dejjem kienet ta' bażi ta' demokrazija u trasparenza, għalmenu bħala prinċipju. U għalhekk ma jistax ikun illi ċerti istituzzjonijiet pal Parlament Ewropew eh, eh, ma jagħtux aċċess għal dokumenti pubbliċi li ċittadini dan id-dritt mhuwiex garantit. Jiena nappoġġa l-idea illi ndaħlu fil-Kunsill Ewropew li CB, l-Qorti tal-Ġustizzja u l-entitajiet kollha u aġenziji Ewropej f'dan ir-regolament. It-trasparenza d-dokumentazzjoni għal dik li għandu samba l-atti leġislativi f'temiet internazzjonali huma importanti ħafna u r raġunament basiku għal bidlit bħal dawn huma sempliċi ħafna għax dawk illi jikkontribwixxu għal budget Ewropej għandhom bżonn ikunu jafu xi tiġri wara l-kwinti u anki l-livell ta' trasparenza ovvjament se jkollhom impatt pożittiv fuq l-interess ta' ċittadini lejn l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lid deputati kollha. Issa, naslu għal sessjoni ta' kaċ ZI. L-ewwel net. E l-onorevole l-onorevoli Nicola Caputo, grazzi ħafna President. Il-valur miżjud fil-proċedimenti amministrativi leġislattivi tal-Istati membri individwalment l-istituzzjonijiet Ewropej jgħaddu mhux biss permezz ta' attività politika tajba, imma l-iktar permezz l-implementazzjoni tal-proċessi demokratiċi ta' kodiviżjoni. U għalhekk hemm bżonn ta' iktar għarfien biex hekk nagħtu valur miżjud ta' dan il-proċess leġislattiv u nsaħħu l-prinċipju ta' aċċess għal dokumenti. Dan tal-aħħar anki jekk huwa garantit mill-Karta tad Drittijiet Fondamentali Eh, dejjem iġi miksur maħba ġurisprudenza tal-ICJ u drittijiet nazzjonali u għadritt fondamentali illi eh, qed jiġi perikolat minħabba in-nuqqas ta' aċċess għal dawn id-dokumenti minħabba affarijiet bħal eh, privatezza, riservatezza għaċ-ċittadini għad deklassifikazzjoni ta' dawn id-dokumenti konfidenzjali. Dawn huma prinċipji biss li jmuru kontra xulxin, imma fir-realtà d definizzjoni tagħhom dejjem qed tinbidel kompliċi wkoll maħabba l-mezz tax xandir u t trasmissjoni ta' dati u jaħarbu għal dak li jista' jkun kodiċi uniku u għalhekk hemm ħtiġa urġenti għal proċedimenti ta' trialogu tal-elementi fis-sala u tal-atti tal-lobbies biex hekk ikunu aċċessibbli biex hekk ma jekk le ma jkunx hemm sfumaturi differenti tad-demokrazija. Grazzi ħafna l-Onorevoli Caputo. Is-Onorevoli Marjas. Għal minuta. Grazzi ħafna. Aħna spettaturi dejjem qed naraw l-istess film issa din nitkellmu fuq aċċess pubbliku għad-dokumenti imma ma bħala MEPs aħna jistgħu jkollna aċċess biss għad-dokumenti fuq it-TTIP li kieku niffirmaw eh, dokument ta' konfidenzjalità u morru f'kamra fejn ma nistgħux nieħdu noti jew nieħdu fotokopji ma jiġix permess l-inna l-rendu pubbliku l-kontenut tal-ftejim TTIP u fejn il-deputati tal-Kongress Amerikan mandomx eh, dawn u għandhom l-access għal karti tal-TTIP. Seba met esperti li jaħdmu għal Kongress Amerikan għandhom u koll access għal dokumenti tal-TTIP dan u għaftiqim illi Obama irrit eh, jaddi malajr malajr. Naħseb dan huwa xempju Eh, ta' demokrazija segreta. Din nitkellmu fuq li ma' tip ta' trasparenza wara kollox kummissarju Europa meta trojka u l-bailouts jiksru, ikisru kol il-referenda eh, pubbliċi u l-qasbisa ta' kasta sovranità nazzjonali il-parlament huwa elett direttament mill-poplu u għalhekk għandu bżonn ikun fuq quddiem meta nitkellmu fuq it-trasparenza u responsabilità tal-istituzzjonijiet. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Pinto għal minuta. Sur President, kollegi, l-ewwel net. Nixtieq ngħid kemm napprezza il-xogħol tar-rapporter tagħna Laura Ferrara it-trasparenza fil-operat l-istituzzjonijiet Ewropej huwa kruċjali jekk irid ikunu kredibbli fajnejn iċ-ċittadini tagħna li aħna wara kollox din hawnhekk biex nirrappreżentawhom. Din it-trasparenza timplika aċċess faċli għad-dokumenti u għall-informazzjoni bħala mezz biex hekk nkunu nistgħu nsaħħu demokrazija partiċipatorja. L-isfumaturi l-opaċità l-problemi kollha diffikultajiet fl-implementazzjoni ta' trasparenza politika u amministrattiva huma l-edowa tad-demokrazija. u tal-ħajja tal-istituzzjonijiet pubbliċi. L-aċċess għad dokumenti għandhom bżonn jiġbru uh, is-sensiela sjaħda dokumenti ta' trialogi pereżempju f'pajjiżi. Ngħidu li wieħed jekk qed jaqda dmiru m'għandux għalfejn jaħbi dak li qed jagħmel. Grazzi ħafna. Il-onorevoli li mis, għal-minuta. Grazzi ħafna. President. Grazzi ħafna tal-li kont tant ġentili l-onorevoli kollha. Jina nishti nesprimi l-appoġġ tiegħi lis-Sinjura Ferrara għal dan ir-rapport lan tagħha huwa li l-sonijiet Ewropej jkunu iktar qrib iċ-ċittadini tagħna. U biex hekk ix-xogħol tagħna hawnhekk fil-Parlament u fl-istornijiet Ewropej kollha jkunu iktar qrib ċittadini u hekk hu l-aħjar mezz u l-uniku mezz biex minn ġdid il-fiduċja taċ ċittadini tagħna. Għax jekk se nkunu onesti l-proġett Ewropew qed jgħix problemi u waħda mir-raġunijiet hija l-fatt li hemm wisq burokrazija. Għandna bżonn inneħħu l-kelma trasparenza mill-vokabolarju tagħna. Għandna bżonn nitkellmu fuq openness bil-Ingliż li nkunu miftuħin għall-idejat qed inkunu miftuħin is-sonijiet tagħna għaċ-ċittadini huma jkollhom aċċess għall-informazzjoni kollha li għandhom bżonn. Grazzi ħafna President. Is-Sur Kostas Krazognov nadilek il-kelma. L-aċċess għal ċittadini għad dokumenti li huma dispożizzjoni tal-istituzzjonijiet Ewropej hija ta' importanza kruċali. Il-konfidenzjalità tad dokumenti għandha bżonn tkun eċċezzjoni mhux ir-regola. U għalhekk dan qed jgħid ir-regolament u dan jirrispetta wkoll eh, il sinifikat tal- ġurisprudenza imma ta' spiss aħna nsibu illi l-istituzzjonijiet Ewropej jiġu l-aċċess fiċ ċittadini għad dokumenti tagħhom u dan imur kontra il-prinċipju ta' aċċess pubbliku. Eżempju emblematiku huwa t ttip għax hemm ftit informazzjoni disponibbli għax id-dokumenti suppost huma kollha riservati. L-istituzzjonijiet Ewropej għandhom bżonn ikollhom politika komuni ta' aċċess miftuħ u flessibbli biex hekk insaħħu demokrazija u parteċipazzjoni, responsabilità u trasparenza ċittadini kollha tagħha. Evkaristo. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Koloċna. Grazzi ħafna President, Signora Rapporter, grazzi ħafna ta' rapport eccellenti. Nista' nifhem illi kellek tkun diplomatika meta ċejt tal-abbozz li jew inti kritikajt il-Kunsill u Kummissjoni ġentilment, ma forsi kon ġentili wisq jiena l opinjoni li l-Parlament Ewropew qed jagħmel ħafna xogħol fil-qasam ta' trasparenza ma rridx ngħid illi eh, issa ma xejn x'nagħmlu imma bażikament fuq l-istqarrija qegħdin. 25 ir-rapport tagħhom huwa indirizzat l-iktar għal konsillu Komissjoni x'imtaqgħet anki għal deputati stess għalina u għad diffiċli li konna ċess għad dokumenti, pereżempju d-dokument ta' TTIP Unbat hemm battalja oħra li se jkollna niġġilduha. Għandna bżonn dokumenti għal eh, kummissjoni ta' inkjesta nittama li kummissjoni ma jina pjuttost inkwetat. Nixtieq nagħmel appell bħal mamlu l-oħrajn kollegi tiegħi lill kummissjoni biex tipproponi reġistru ċentrali tal-lobbyist li jkun applikabbli għall istituzzjonijiet kollha għax matul in-negozjati ta' ttip kien hemm iktar lobbyist minn NGOs preżenti. Grazzi. De qui eh, agora eh, Pimenta Lopez. Obrigado, Sr. Presidente Isur e Lopez. Grazie Presidente. E-trasparenza għanda guida l-aċċess għad dokumenti cittadini europei o danno a principio e li diġaġi assorbit mill-regolamenti mill-TTIP u TISA mux se jkun iktar possibli li jkonna ċess għal kontenut negozjati Għal daqstent l-aċċess għad dokumentazzjoni għada ma seħħitx. Dana mem lebda kontrol demokratiku u għalla ċesta dokumenti u spiegazzjonijiet eh, fuq eh, supervizjoni anki bankarja, anki għal għal eh, MEPs dan in-nuqqas ta' trasparenza hija qed nagħtu kollox fi screen. Grazzi ħafna issa fisem il-Kummissjoni Ewropea il-Komissarju Jurova. Membri onorevoli, grazzi tal-kommenti ta' u l-appoċ ta' trasparenza li aħna naqblu miegħu mhux b'kombinazzjoni li ż-żewġ istituzzjonijiet qegħdin jorganizzaw eh, eh, avveniment konġunt f'Mejju biex niftħu reġistru ta' trasparenza un asmuħ l partit interessati fi Brussel u fl-Europa. Kifat ir-reviżjoni tar-regolament 1049 tal-2001 palissa jgħat u il-kolleġislaturi u l-Komissjoni hija lesta biex issib terren komuni. Ikun xikun il-proċess, il-proċessar ta' dan il-proċess kont regolament huwa kompatibli mal-artikoli 41 u 42 tal-Karta ta' Drittijiet Fondamentali. U fl-istess ħin il-Kummissjoni huwa obbligata tosserva il-regolamenti fuq eh, il-ksur il ta' l-investigazzjonijiet minnaħa tal-Istati membri. l kommissjoni tħares l-qoddim biex taħdem mal-Parlament, mal-Kunsill, mal-Ombudsman u mal-Data Protection Supervisor u mal-organizzazzjonijiet kollha u l-partijiet interessari biex inkunu nistaw nfasslu il reġim ta' trasparenza. L-Kummissjoni tikkonsidra li f'dawk il-żoni fejn l-Unjoni Ewropea hija responsabbli għall-amministrazzjoni, l-ittra hija eh, gvernata minn afas ta' regoli u prassi u hawnhekk il-Kummissjoni għad trid tiġi konvinta fuq il-bżon ta' reġistrazzjoni biex tagħti qafas ta' liġi amministrativa Ewropea f'dan il-każ. Grazie. <clears throat> Grazie ħafna. Issa rapporter Laura Ferrara. Grazie President. Nirringrazzja l-Kommissjoni, nirringrazzja l-kollegi li tkellmu eh, għall appoġġ tagħhom u nirringrazzja anke li shadows It-trasparenza hija għan aħari u anki strument fl-istess ħin biex nimlew id-distanzi bejn iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet Ewropej biex ninvolvu iktar iċ-ċittadini eh, skont il-prinċipju ta' demokrazija parteċipativa u biex nżidu anki il fiduċa illi l-lum ma tantxija sejra tajjeb eh, lejn l-Unjoni Ewropea. Jiena dispjaċini nisma eh, ħafna eh, f'diskussjonijiet mal-kollegi illi iċ-ċittadini mhumiex interessati għal ċerti dokumenti jew kellha li ma jifmuhomx. U anki possibbli illi ċerti informazzjonijiet ma jiġux eh, mifuma Eh, u fil-fat, ħafna drabi meta nitkellem ma' ċittadini, ħafna affarijiet mhumiex miftu mifuma imħabba teknoloġija teknika jew kella anki eh, eh, ħafna informazzjoni vasti. Allora l-isfida għal Parlament Ewropew u anki għal Kummissjoni u għal kunsill huwa li ninvolvu iktar u namlu mod li l-informazzjoni ikunu iktar aċċessibbli għal ċittadini biex bekk inkunu qegħdin garantixu dritt tal-informazzjoni unħallu għal-ċittadini jeddeċidu jiddeċidu x'jinteressom u dak illi ma, ma jinteressomx. E, li l-informazzjoni tkun e, faċli li wieħed jifhimha hija importanti. Ħafna anki diffikultajiet fuq il-websites tal- Eh, istituzzjonijiet Ewropew u l-idea hija li u punt wieħed ta' aċċess biex wieħed ikun jista' jiffaċilita id-dritt tal-informazzjoni. Punti importanti huma n-negozjati internazzjonali TTIP li ċittadini huma kontra tiegħu l-iktar ħaġa li dejja hom hija segretezza, l-influenza tal-lobbyists u anki anki dak li jiġi eh, diskuss fit trialogi u nittama li dan il-rapport tal-Parlament Ewropew u anki eh, billi nibnu fuq il-rapporti il passati nkunu nistaw ners u lejn iktar trasparenza. Grazzi ħafna.